qrib eh, fuq il-post u jekk eh, tafri għajnuna meta dina ikun hemm bżonna. Grazzi. Obdirġal Obdržel jsem šest návrhů usnesení. Għandi sitt proposti, għal eh, dibattitu dibattitu għala, issa votazzjoni s-sir immedjatament l-intemmu il-dibattitu fuq il l-aspetti l-oħra, iż-żewġ eh, punti l-oħra fuq l-agenda. Il-punt li jmiss issa fuq l-agenda tagħna huwa l-Kambodja u mod partikolari l-każ ta' Sam Rainsy. U l-ewwel kellim tagħna mm, huwa l-Sinjura Xake għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President. Eh, Sam Ramzi huwa kollega tagħna membru tal-Parlament tal-Kambodja u dana wassal għal diversi attentati taqtil u u attakki eh, minn gvern li wassal għal 12 sena ħabs. Mm, eh, Mill-li dal-gvern ma jobx il-fat li Sam se qed jagħmel id-denunzja eh, l-abbużi. L-Unjoni Ewropea hija l-ikbar donatur lill-Kambodġja u mbudaj jiddependi fuq rispett tad dritti tal-bidem u libertajiet Fl-2006 Remzi San irċeva il-premju minn għad difiza tiegħu tad-drittijiet tal-bniedem. Valur li aħna għandna hawnhekk f'dan parlament. Aħna nitolbu l-autoritajiet ta' Kambodja jimplementaw rakkomendazzjoni ta' dritt tal-rappresentant ta' ġus ma'uda fil-Kambodja. Issa, Romeva Irweda. Grazie ħafna. Kif intqal, Nħabba l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar donatur eh, Lil-Kambodġa naħseb li aħna għadin eh, f'pożizzjoni leġittima biex nitolbu li l-autoritajiet tal-Kambodġa biex jinvolvu l f'riformi konstituzzjonali u politiċi biex jibnu stat demokratiku gvernat bl-istat ta' dritt u bazat fuq rispett tal-drittijiet fundamentali u libertajiet fundamentali. Eh, ma' Eh, u mandom jġildu kol kontra l-korruzzjoni massiva li għet wassal eh, u deforestazzjoni li għet wassal l ħafna nis jispastaw biex jirrivedu l kultura ta' impunità u waslu għal ġustizja u dim il-ġustizja dawk li huma voluti dak libertà. Għandu jkun hemm espressjoni eh, ħilsa mingħajr intimidazzjoni u hija ħaġa ta' bżonn ukoll. Iżda speċifikament aħna għandna għandna ngħidu li aħna għall-armati bil-prosekuzzjoni u 12 sena eh, ta' 12 eh, sena motija l-Sambrenzi bħala ħabs eh, għal ħaġa li għamel simbolikament. Hija ħaġa li tal-armana li jekk dina, dina dan sentenza tiġi applikata ma tibbix ħatta permetti li Sam Renzi joħroġ għall elezzjoni għax dina ħajkolla effett fuq l-oppożizzjoni. Grazzi ħafna. I thank you, Mr. Grazzi ħafna Roma Varweda. Issa Veronik de Kaiser. Is-Sinjura Veronik de Kaiser. Grazzi ħafna, President. Dini hija riżoluzzjoni ta' urġenza dwar Sam Renzi figura li forsi hija kontroversjali imma eh, għandna sfida demokratika f'din il-każ. Ranzi huwa liberali huwa oppost għal mexxejja ta' pajjiżu u ġi kontannat għal 18 xahar ħabs fl-2006 u akkuża l-gvern eh, li eh, organizzaw attak Granada. U dak li għamelu huwa li sposta l-frontiera u biddel xi mappi ġeografiċi, imma l-sfida hija ċara. Dak li qed jippruvaw jagħmlu huwa ma ma mitilux jipparteċipa fl-elezzjoni tal-2013 huwa eh, mexxej tat-tieni partit kbir. Għandna elezzjonijiet RIP u għaddejjim ħafna ħafna lob fuq dwar elezzjoni imma għandha direttiva awtoritarja. Issa dwar il-kas ta' Rejzi għandna kas ieħor ta' rappreżentant ta' NGO li qed jiġi ippersegwitat. Sex huwa dak huwa kas ieħor mbagħad ġurnalist Xengran Atna li qed jiġi akkużat b'uffiżi oħra. U l-lista hija twila. Jiena nixtieq infakkar li aħna donaturi, aħna għanna ftejn ta' kooperazzjoni imma id-drittijiet fundamentali għandhom jiġi irrispettati f'dak il-kontekst u aħna rridu eh, għanna bżon pjan umanitarju ta' emerġenza għal dawk li jiġu affettwati mill krisi fil-industri ta' tessili u kubkol tal-kostruzzjoni. Grazzi ħafna. L-onorevoli Tanek kal minuta Grazzi ħafna. Kambodġja hija demokrazija plurali suppost, imma Eh, eh, imma Human Rights Watch jgħid li dawk li huma politiċi u ġurnalisti li jikkritikaw il-gvern eh, jiffaċċaw violenza u intimidazzjoni. Il-ġudikatura għada dajfa u hija suġġetta għal influenza politika. U l-gvern ma tajċej dwar konfiskazzjoni tal-art tal-bdiewa u tuħta siġar illegali. L-oppozizjoni eh, eh, l-oppozizjoni eh, meċċej tal-oppozizjoni li issa ziljat fi Franza ġi kondannat in abstenzja. U kien hemm konfiskazzjoni tal-konfiskazzjoni tal-art staff terġa' u sposta il-frontiera. Kambodġa meta tipprova jkollha eh, eh, eh, rabtat iżgħat mill-qrib mal-Unjoni Ewropea għandha tirrispetti d-drittijiet tal-bniedem. Inkella Kambodġa nassoċjawha ma' Burma fil-għajnejn il-komunità internazzjonali. L-Onorevoli McCovey. Grazzi ħafna. Rajsi, l-mexxej tal-oppożizzjoni ġi kundannat in abstenzja għal 12 sena ħabs il-kas tija ovvjament mhux ġust u l-sentenza kienet motivata raġuni politika. U eh, hija ħaġa li hija komuni ħafna eh, li juri li l-ġudikatura mhijiex imparzjali u hemm nuqqas rispett għal eh, drittijiet bażiċi jina kontra il-sentenza lil sem Rejzi u oħrajn bħalu li jeżerċitaw dritt ta' espressjoni ħielsa u nitlob l-gvern eh, ta' Kambodġa biex twaqqaf eh, fitri ta' tiranija. Għandhom jipprovaw ifittxu demokrazija u mux jużaw eh, ċerta liġijiet kontra ċerta individwi. Jena nitlob l-Kommissjoni biex fakkar l-Kambodġa biex ma tużax regolamenti ġodda tal-NGOs biex telimita l-oppozizjoni u s-soċjetà ċivili. Grazzi. Issa, mex eh, kellima għal gruppi politiċi. Grazie ħafna President. Għanna gvernu tawlutarju fil-Kambodja. Huma hekk jitrattaw l oppozizjoni il-maniera li huma jmexxu l-pajjiż u joperaw kontra kwalunkwe persuna li tikkritika l-amministrazzjoni u għandna ġedukatura dak il-pajjiż li hija dajfa. Nafu da kollu nħabba n-nis li ġew sentenzjati għax id-defendu dritti ta' Ma Aħna m'għandniex ninsew li l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar mm, donatur ta' għajnuna l-Kambodja u għanna nużaw da biex namlu xaħġa dwar il-ħafna violazzjonijiet ta' dritti ta' bini li jisiru fil-pajjiż. Aħna għanna nfakru fakruhom forma ċara dwar l-artiklu wieħed tal- ftejm ta' kooperazzjoni mal-Kampoġġja li tinsisti dwar fuq ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Il-titjib fil-drittijiet eh, ta' bidan dikun kondizjoni għal-għajnuna. Għazzi ħafna, Rekletu. Grazie ħafna President. Il-kas li nħasu leħ huwa ehm, prova ċara li dritti ta' minn qed kalpestati. U l-gvern qed isir dittatorjat. Dan il-membru tal-Parlament Kambodġa ġi projbit mill-Parlament l-ebna aslet darbiet akkużat minn kull tip ta' eh, li attakka bil-hand grenade, li hemm sposta l-frontiera u hija ħaġa ċara li l-kampanja kontra tiegħu hija politika. Lan Ewlini huwa li ma jkunx jista' jkun kandidat fl-elezzjoni tal-2013. Għal darbohra juri li l-gvern indiviża qed jipprova jimmina s-sistema demokratiku fil-Kambodja. Aħna rridu nitolbu lill-Kambodja biex twaqqaf dat tip ta' persekuzzjoni politika u jien nixtieq nitlob lill-rappresentantu li Lady Ashton eh, għal għaffariet barranin biex eh, tikkonvinċi l-gvern ta' Kambodja biex jaġixxi b'forma demokratika. Grazzi ħafna. Eh, Kambodja huwa pajjiż verament sabiħ, għandu storja Imma matul l-isfreti għaw aħna rajna apparament affarijiet eh, koroħ, nis li jxparixxu, eh, nis li jibatu għom il-ħabs, tem ħafna korruzzjoni. ħatfa ta' art illegali, tuħ ta' foresti u affarijiet pal dawn. Prozessen sozusagen von der Straße. Hemm ukoll każijiet fej jidru n-nies rati u jidru trattati b'forma mhux ġusta. Aħna bħala membri tal-Parlament Ewropew nafu li Sam Remzi huwa mexxej tal-oppożizzjoni ġi eh, u dim rati diversi drabi ġi elett kif emess 1995 ġi eh, eh, mebawt il-barra mill-parlament ma għal darboħra ġielet minn ġdid Eh, ġie attakkat matul l laqat pubbliċi fejn 80 minn ruħ eh, weġġaw jiena eh, ntqajt miegħu personalment mors f'pajjiżu u rajt li dawk l-akkużi li ġi kondonnat għal 12 sena fil-ħabs in abstenzja. Dan ħaġa li qed issir, fenomenu li qed jaffettwa ħafna nies, ħafna nies innoċenti qed jiġu maqfulin membri tal-oppożizzjoni dan jfisser li ma jkun jistgħu jkunu kandidati fl-elezzjoni dan jfisser li demokrazija qed tiġi minata mill-gvern innifsu fil-Kambodja. Jiena naħsibx li għandna naċċettaw dak tip ta' ġir. Ah, aħna nitolbu l-Kommissjoni biex skont l-artiklu wieħed tal-ftehim tal-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kambodja li dan huwa l-artiklu li jitlob li jkun hemm rispett ta' drittijiet tal fil-Kambodja. Grazzi ħafna. La gruppi i reformi. Issa naddu għassur bilan fissem il-ECR. Grazzi, President, jina kelli l-opportunità li mur il-Kambodja darbtejn għal darba sentejn ilu għat missjoni ta' osservazzjoni għat elezzjonijiet parlamentari u t tini darba kienet sitxur ilu u nistanejt li kambodja u għapajis li zviluppa f'termien ekonomiċi brata maġla ħafna kif għamlu ħafna pajjiżi oħrajn f'din il-parti ta' dinja Sfortunatament dan it-kabbir ekonomiku mhux kumpanjat minn demokrazija xmemx m'hemmx demokrazija mingħajr medja b'saħħita. U mingħajr settur b'saħħtu tal-NGOs. Il-sentenza skontra Sur Rejtsi hija ta' Sara u jekk din tibqa' dejja u ser ikun jista' sejn sehem f'elezzjonijiet parlamentari u popolari wkoll ġewwa pajjiżu. Din is-sentenza hija waħda sor pretendi wkoll li 30 sena wara li waqa' ir-reġim ħafna minnhom mm, minn nies tar-reġim ma ġewx ipproċessati. Dak li qed isir fuq il-frontiera tal- Kambodja u l vietnam mhux tkun mhix ħaġa pożittiva iżda Naddu għas-Sinjura Bazescu. Kambodja anke utilizzaza rest. Signorija ta' ħasra li fil-Kambodja domet jużaw l-arresti bħala mezz biex beżaw in-nies l-iktar li jiġu mirati huma ġurnalisti u dawk li jiddefendu d-drittijiet tal-niedem u nies li eh, jisemmaw leħenhom biex jippromovu l-libertà tal-espressjoni. Kwistjonijiet bħallin ta' Sam Renzi huma kwistjonijiet politiċi ħafna huwa weħel naxi sena ħabs wara li għamel kellu atteġġament simboliku. Jiena naħseb li raġuni ta' vera però għalfejn dan ġim tfuħ il-ħabs kien li il-gvern ma ridux joħroġ għal kampanja elettorali għall-elezzjonijiet tal-2013. Jiena nixtieq nieħu din l-opportunità biex nagħmel appell lill-gvern tal-Kambodja biex jirrispetta l-impenji tiegħu fuq id-demokrazija. Sam Renzi bħala l-mexxejja u tal-partit tal-oppożizzjoni għandu jkollu l-opportunità li jieħu r rwol tiegħu fil-Parlament tal-Kambodja malar kemm jista' jkun bekk inkunu nistgħu nwaffqu dal-bardejjem din is-sistema ta' partit wieħed li hija taħsara kbira drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Kiitos. Kambodsalaisen tuomioistuimen ratkaisu tuomita oppositiopoliitikko. Kellem għalimis, grazie President, il-verdet kontra Sam Renzi il mesċej tal-oppożizzjoni li ntafa l l-10 snin għal frodi ta' dokumenti titlob eh, li aħna naħsbu ħafna dwar l-indipendenza tal-ġudikatura f'dan il-pajjiż. Il-gvern jagħmel minn kollox biex jippreveni l-oppożizzjoni milli tagħmel eh, xi ħaġa biex tneħi l-poter lil partit fil-gvern u tneħilhom kull ħelsien li għandhom. Kien hemm żvilupp fil-Kambodja minn żmien tar-renju tat-terrur f'dan il-pajjiż u tieħdu passi meħtieġa biex timbena stat demokratiku u eh, dawn jingħaqdu mal-pija ta' pajjiż demokratiċi Għanna bżon ta' iktar kooperazzjoni ma' l-Unjoni Ewropea biex inkunu nistgħu nipproteġu l-iżvilupp ta' demokrazija fil-Kambodja u f'pajjiżi oħrajn tar-reġun. Grazzi. Grazzi, sanadu għas-sur preda. Mm, grazzi. Sur President. Fir-rigward ta' Renzi, Għanek qed naraw kwistjonijiet ta' kundanni. L-ewwel waħda kienet ta' sentejn u issa l-aħħar waħda ta' 12 sena fil-ħabs u ġie akkużat li falsifika dokumenti fost affarijiet oħrajn. Aħna lkoll naqblu li dan huwa fil-fatt attentat biex jiġi mwaqqaf milli Hussein fl-elezzjonijiet li ġejjin. Sam Renzi huwa kkundannat, dejjem ġie kkundannat mod eh, ripetut u dawn mhumiex ta' mar regoli propja ta' kif kif suppost tal-proċessi fil-qorti. Dan ġara bosta drabi mhux biss lil Sam Renzi iżda wkoll il-kritiċi oħra tal-gvern. Jiena naħseb li għandna nitolbu li dan il-pajjiż biex jirrispetta l-impenji tiegħu taħt il-ftehim eh, tal-Unjoni Ewropea tal-Kambodja artiklu numru wieħed. Kellim li miss. Grazzi President fil-Kambodja bħal eh, ma' f'pajjiżi oħrajn il-ġlida għal poter politiku qed issir ġlieda għal ħajja. L-awtoritajiet tal-Kambodja jippruvaw jillikwidaw il-dawk uh, ta' kontrihom. Mm, l-istess ġara li l sem Renzi qed jippruvaw jeħilsu minnu l-awtoritajiet għaliex huwa qed jikun ta' riskju għall-awtoritajiet u qed juri li hemm xi bidla politika possibbli aħna rridu nitolbu lill uh, gvern tal-Kambodja biex waqqaf din il-persekuzzjoni ta' din il-persuna u biex din il-persuna Sam Renzi kun tista' tieħu sef fl-elezzjonijiet politiċi. Naħseb dan il-każ jistgħu nkunu ta' suċċess ħafna iktar minn oħrajn u naħseb li jkun tajjeb li jkunu nistgħu nagħmlu jekk nagħmlu pressjoni politika fuq il-Kambodja u nitolbu lil Kambodja biex tibdel l-atteġġament tagħha u tikkrea kondizzjonijiet għal ġlieda korretta u ġusta. Kollegi, jiena irċivejt seba abbozz ta' rezoluzzjonijiet sa' tmim dan id-dibattitu, pera qabel isir dan jien ser nagħti l-kelma lil kummissarju Gorn Sinjura Signora Quinn. President, nixtieq nirringrazzja lil dawk il-membri kollha li ħadu sehem fid-dibattitu. Situazzjoni fil-Kambodja hija waħda ta' tħassib kbir. Aħna kellna skambji ta' informazzjoni mal-Kambodja riċentament waqt il-laqa konġunta f'28 ta' Ottubru kena diskussjonijiet dwar l-istituzzjonijiet demokratiċi tal-pajjiż u kol trattament tal-oppożizzjoni fil-Parlament. Il-fatt li il-mexej tal-oppożizzjoni Sur Sam Renzi kellu jsib um, uh, imur ġewwa Franza minħabba din is-sitwazzjoni din hija kollha ġejja minħabba persekuzzjoni tal-membri tal-oppożizzjoni, inklużi dawk kollha li jistgħu jibbenefikaw minn immunità parlamentari. Hemm periklu li l-Assembleja Nazzjonali mhux tkun tista' taħdem iktar bħala parti mill iskambju ħieles ta' opinjonijiet. Hemm xi Punti tajbin però l-Kambodja irrispettat ir-rekomendazzjonijiet kollha tal-Kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem ta' Nazzjonijiet Uniti fil-Periodic Review u aħna nafu wkoll li kodiċi penali ġdid ġi infassar, però aħna rridu nsegwu dawn eh, fil-prattika u rridu nkomplu nfakru li l-Kambodja dwar il rekomendazzjonijiet li ġew imresqa mill-missjonijiet eh, tal-osservazzjoni tal-elezzjonijiet tagħna fil-passat. Aħna nilqgħu l-intenzjoni tal-Gvern li jibqa' dejb dan u l-inizjattiva tiegħu li jagħmel forum konġunt isma' soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet tas soċjetà ċivili. Il-Kambodja hija pajjiż fqir, hemm ħafna xi jista' jsir biex nibqgħu għaddejjin bil-momentum ta' tkabbir ekonomiku riċenti mingħajr fl-istess ħin ma nżidu disparitajiet fis-soċjetà. Dan għandu jikkludi riforma fuq eh, l-ownership tal-art. tal art u kol prassi tajbin fl-manager tal-artu tal-foresti u inkluża l-esploitazzjoni ta' riżorsi naturali. Sanzjonijiet tal-gvern u tnaqqis tal-livell tal-kuntatti tagħna mhux jagħmlu xejn għal dawk li huma l-iktar foqra u l-iktar vulnerabbli u ser tagħmel biss ħsara eh, ser tagħti taġevola biss eh, lil dawk li jagħmlu ħsara lis-soċjetà. Daqstant il-ftehim bilaterali tagħna ser ikun ta' għajnuna. Jekk aħna ma nkunux mejjusa bħala ehm, plejer importanti u ewleni, aħna se nitilfu l-opportunità biex ninfluenzaw dawn l-avvenimenti. Hemm xi ħaġa x'nistgħu nagħmlu aħna biex ngħinu lil Kambodja kemm mill-livelli li iktar għalin għal l-soċjetà ċivili. Aħna rridu nibqgħu nappoġġjaw inizjattivi li l-Kambodja qed tieħu favur ta' drittijiet ta' bniedem igwaljanza bejn is-sessi, eċetera, u fl-istess ħin eh, tibqa' demokrazija parlamentari eh, eh, bistampa ħafna iktar iktar ħielsa, ġudikatura iktar ħielsa. Grazzi. Grazzi. Kommissarju, jiet il-President, id-dibattitu tal-Kambu għaddim għal partikolari il-kas Samrenzi huwa magħluq. għanna punt ieħor fuq l-aġenda tagħna dan huwa il-Kawkasu ta' Tramuntana, mod partikolari il kasta ta' Oleg Orlov. id-dibattitu se jinfetaħ mis-Sinjura Hawtala. Uh, Chairman, I'd like to... Sur President, nixtieq ngħid li din ir-riżoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni